firmaw l sqarrija tagħna kif ukoll l-Onorevoli Sissimo Alessandro. Grazzi tassew, nifirħu l-ek u kol, issa naddu mal-ewel għal-voti. Mitchell, sul codice comunitario dei visti per... Rapport fuq il-komunità eh, uh, per il-visas, il-votazzjoni fetħet Kulħadd vota Grazie ħafna. Votazzjoni għal et. Ġiet adottata ma naddu għar-rapport Moreira. rapport Moreira għal vot kħiġobkom għalla u dejkom minu favur kontra astenzjonijiet għaddit e, e, tin il-rapport ta' Moreira votazzjoni nominali votazzjoni fetħed devotato tutti kolħat vota votazzjoni għal-et. għadda b'maġġoranza kbira nifirħu l-sur Moreira. Eh, eh, Moreira rapport li jmiss, fondazzjoni fetħet, kulħadd vota votazzjoni għal-għed. Għal boħra, maġġoranza kbira, allora nifirħu l-sur Moreira. Naddu rapport Simpson. Ollu dejkom minu favur, minu kontra min jastieni għaddiet ukoll neferħu l-Sur Simpson għal darbohra rapport ta' Sur Simpson Minnu favur Minnu kontra astenzjonijiet adottat maġġoranza kbira wkoll neferħu l-Sur Simpson Mela l komitati parlamentari Allora il-nomini ġew approvati nifirħu l-kollegi kollha. Rapport Florence. Il-blok numru 1 u votazzjoni nominali li fetħet. Kulħadd tivvota. Votazzjoni għalqet. Għaddiet. Mela, il-pozizjoni ta' konsil kif ġiet modifikata għaddiet. Nifirħu l-Sur Florence. il signora Klass. Hemm żewġ blokkijiet ta' emendi. L-ewwel set ta' emendi, votazzjoni nominali fetħet. Kulħadd vota. Votazzjoni għalqet. Għaddiet ukoll. Mela, il-pozizjoni tal kunsell kif ġiet modifikata għaddiet. neferħu l-Sinjora Klas. Il-rapport Bove. Il-paragraf 15 l l-għabel kollox minn favur, minn kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Mela, aħjar niċċekkjaw. Eh, ftaħna l-vot. Kolħat vota. Votazzjoni għal-qed. Għaddit. Il-paragrafu 26, l-ewwel parti. Minu favur. Minu kontra. minu jastieni. Għaddit. Il-tini parti. Minu favur. Tixtiq tajl xi komment, ċermen. Aħna ma votajniex għal eh, joint motion eh, eh, resolution tal-izbilanċi fil-distribuzzjoni tal-ikel. Dakka għan tard, sa fejn għafien. Jgħid il-President, issa għet nifutaw, Issa għet nifutaw fuq il-paragrafu 26 u f'żewġ parti nifutaw fuq tini parti minnu favur minnu against minnu kontra astenzjonijiet għaddit. Il-paragrafu 31 l-ewwel parti minnu favur nuka kontra minu jastieni għaddit. It-tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 42 favur kontra astenzjonijiet. Naħseb aħjar neċekjaw għadik. Votazzjoni fetħet. Kulħadd tivvota. Votazzjoni għalqet. għaddil. Il-numru 11, eh, favur, orlaw il-ekom, dakuma kontra, astenzjoni eh, għaddit. 12, favur, kontra, eh, astenzjoni għaddit. F, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Premessa Q, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Mela, la bossa rezoluzzjoni dakuma huma favur kontra Assenzjonijiet għaddit ukoll. Mm, proset li sur Bove. Nissa sbilanċi fil-katina ta' provvista tal-iken. Xtaqt titkellem? Grazzi. Wara li għadajna dan il-tekst, naħseb li wieħed irid jisħaq li sar xogħol kollettiv kulħadd ta' kulħadd fil-kumitat ta' bidja dan il-xogħol kollettiv aħna rnexxinna nagħmlu żed pressjoni fuq il-Kummissjoni u l-Kunsill biex niżguraw li fl-aħħar fl-Ewropa il-bdewa jiġu konsiderati jekk inkunux qed nitkellmu dwar l-ispiżi tagħhom, l-infiq tagħhom u tħul tagħhom. Jena nixtieq nirringrazzja qabel kollox lill kollegi tiegħi ħalli għajnuni biex nabbozza dan l-rapport, specialment sur l-Olzer. Grazzi sur Bove. Naddu issa, l-emenda numru jħed, eh, favur kontra sanzjoniet ma' għaddiċ. Il-paragrafu erba' minu favur kontra assenzjonijiet għaddiet. it tini parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet L-emenda 2 kontra astenzjonijiet ma għaddiċ. L-emenda 3 votazzjoni fetħed. Kulħadd vota votazzjoni għal qed. Ma għaddiċ. L-emenda 5 favur. Kulħadd vota Votazzjoni għal qed. Għaddiċ. Emenda sitta. Votazzjoni għal eh, fetħet. Kulħadd vota. Mela votazzjoni għal qed. Ma għaddiċ. L-emenda erba. Votazzjoni fetħet. Kulħadd vota. Votazzjoni għal qed ma għaddiċ. Issa, la abbozza rezoluzzjoni in ġenerali kol ma favur kontra sanzjonijiet. mela għaddiet. Neferħu il-rapporter, il-rapport Patricelli. ċaċ ta' jitkellem li jider, e kjoġbok. Nixtieq ngħid li fuq din il-rezoluzzjoni konġunta dwar l-izbilanċ fil-provista tal-katina tal għalġejjien għalġejjin nistiden l-komitat tal bedja li jaħdmu aħjar ma' oħrajn f'dan il-kamra, speċjalment il-forum ta' suq intern u konsumaturi aħna għanna l-istess eh, tħassib u nishtiqu ninaqdu minn naħdmu forma burokratiku u għekkin kullu zed kredibli eh, dak l il dinja barra u nkunu zed effikaċi. Grazzi ħafna tal-għajnuna tal-kom. Grazzi ħafna. Meta wieħed iżon f'moħħu l-kollegi mill-Kumitat tal-Bili għandhom l-istess xewqa li jaħdmu li kooperaw, allora naħseb li ħadd jista' jaqbel ma' da' Issa rapport Patricello. Aħna ħan votaw da kollu eh, ġenerali, uh, huma favur uh, kontra sanzjonijiet għaddiet nifirħu l-sur Patricello. Issa il-rapport ta' sur Karona. Il-paragrafu 13 minu favur. Dok ma kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Il-paragrafu 120 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għadda wkoll. Tini parti minu favur kontra astenzjonijiet. Tekka wkoll għaddiet. Rezoluzzjoni ġenerali dak ma favur kontra astenzjonijiet. u ukoll ġiet eh, adottata maġoranza kbira. Nisti nifraħ l sur Garonna. Tajjeb, mela, nawguralkom eh, li ikolkom eh, ikla tajba għal dawk kollha il ħajtilqu. dichiarazione di voto sulle conclusioni del Consiglio europeo, onorevole Annan. Issa għanna l-ewwel għall-ispjegazzjonijiet tal-vot is-Sur Hanan.